nixtieq allura nistieden il-Komissarju Kristin Kordieva biex jieħu il-kelma. Biex tieħu il-kelma, jiskuża ruħu nibritu. Biex tieħu il-kelma. Ok. Tajja fwis. Grazzi President. Onorevoli membri tal-Kamra, nixtieq nirringrazzja dan il-Parlament tal-istedina li tawni biex nagħti dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ftejimiet fuq it-tabak. Daw il-ftejimiet iddaħlu bl-appoġġ ta' din il-Kamra pala strument fil-ġlida tagħna kontra eh, battu ta' sigaretti. U f'dak dan ġej minn l-2004 erba dak iż-żmien u issa il-Parlament Ewropew kien allejat prinċipali tagħna fiġlida tagħna kontra e, il-kontrabandu ta' sigaretti u li jiet jieħu tant flus mill-Baġistan. Aħna nafu l-informazzjoni li għanna madwar 10 biljun euro jintilfu fis-sena 10 biljuni bħala riżultat ta' kontrabandu u b'impatt direttament fuq l-Istati membri manka fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Sempliċement biex impoġġi da kollox fil-perspettiva tiegħu. It-28 stat membru fl-2013 kellhom dħul fiskali minn min beħ ta' legali ta' sigaretti ta' kemm iktar minn 906 biljun euro design biljun euro biex naraw id-daqs ta' din l-attività kriminali. U allura l-ġlieda kontra il-kontrabandu ta' sigaretti hija importanti ħafna finanzjarjament. Aħna wkoll rikonoxxu l-impatt negattiv fuq il-politiki tagħna dwar is-saħħa pubblika, restrizzjonijiet leġislattiv fuq fu livell nazzjonali u dak Ewropew fuq il-prezzijiet li għandhom id-disinn, għandhom l-intenzjoni biex iżommu n-nies lura speċjalment iż-żgħażagħ milli jixtru ħafna sigaretti prodotti ta' sigaretti qed ikunu fl-idejn għal zazax, zazax bi prezzijiet differenti li jkunu attraenti għal-jom. Il-kontrabandu ta' sigaretti u għaw kol wieħed mitħulijiet finanzjari prinċipali fil tal-gruppi tal kriminali. Ifixkel ukoll Iridu nfixklu dal-organizzazzjoni ta' attivitajiet kriminali li inkludu wkoll eh, kontrabandu u kummex ta' sigaret li huwa parti minn din il-ġlieda il-Parlament Ewropew b'qawwa kollha appoġġja li neħ li npoġġu din ġlieda l livell globali. Għaliex għax kontrabbandu ta' sigaretti huwa fenomenu globali u għandu bżonn bżonn soluzzjoni ta' natura globali. Dak li issa għandna huwa il-protokoll tal-konvenzjoni tal-ħu fuq il-kontroll tat-tabak u nieħu pjaċin informakom li l-Kummissjoni adottat fl-erba ta' Mejju deċiżjoni li tipproponi lill-Kunsil biex tirati jirratifikaħ. Aħna nirkonoxxu iva imma illi ratifikazzjoni bħal din ħatiħu żmien. Sissa mill minimum meħtieġ ta' 40 ratifikazzjoni għal protokoll biex jidħol fis seħħ minn 40 għandna biss seba li seħħu. Flimkien ma dan anka jekk aħna biex naslu l-40 ratifika kif inhu suppost, qatt ma nafux jekk is-sorsi prinċipali tal-pajjiżi oriġinali jiffirmawx dan il-protokoll u nista' nissigurakom li kummissjoni se tieħu b'mod serju ħafna rwol tagħna biex nipromovu dawk il-pajjiżi il huma fost dawk li qed jirratifika li ħajjirratifikaw fi żmien propizju. Aħna l-koll qed nagħtu implementazzjoni fuqta fuq id-direttiva tal-prodotti tat-tabak imma din id-direttiva ma tistax ikollha rwol importanti fil-kontroll ta', ta ta' sigaretti minn barra l-Unjoni Ewropea. U jaf dan il-kontest u f'dan il-punt ta' żmien il-limitazzjoni ta' dak li aħna nixtiequ li nsegu bħala soluzzjoni fuq meta ta' żmien twil illi aħna qed inħarsu l istrumenti oħra li għandna f'idejna strument ukoll jistgħu jkunu ftejimiet mal-kumpaniji ta' tabak. Kif diġa semmejt, bdejna fl-2004 li ħates tal-PM ma jħates tesprimi sen oħra fl-2016 qed ħajkolna konċetti innovattivi bħal due diligence u track changes titkun taf il mini dbieħ, tittat l-informazzjoni kolla aċċessibbli u għanka dispożizzjonijiet ta' kontra il-ħasil ta' flus. Għana nifmu li nħallsu 1.25 biljun dollaru li minnom kważi 90% jew ftit iktar minn 90%, 90.3% marru għall-Istati Membri tagħna. Il-ftehim huwa legalment vinkolanti u in-natura kontratwali tiegħu jagħmilha possibbli biex biex isiru affarijiet li sissa ma sarux permess ta' affarijiet leġislattivi bħal Caesar Payments li joffru eh, inċentiv finanzjarju addizzjonali biex kunem compliance. Il-preġessur tiegħi il-Kummissarju Semmeta u kol diġan informa l-Parlament Ewropew illi laqat esploratori mal-PMI kif skont il-ftehim. U l-PMI esprimew interess biex biex jiddiskutu l-prolongazzjoni eh, ta' dan. Analizzaw din is-sitwazzjoni anka f'dak li għandu xaqsamma kummerċ leċ, intom tafu li issa iċ għajt summa huma l-ikbar teddita mhux dawk li jiġu minn dal kumpaniji kbar u qed inħarsu kollej dwar kif l-iżvilupp ta' landscape regolatorju li ġa semmejt ħaj kollu impatt fuq il-ġudizzju tagħna dwar kif nersqu biex insolvu daw iftejmijiet futuri. Aħna ħan finalizzaw verifika fil-ġimgħat li ġejjin u ovvjament natuħ ikun aċċessibbli għal pubbliku għal parlament hemm ċerti fatti li huma ċari ħafna u lan prinċipal tal-ftim tal-PMI huwa biex innaqsu il-preżenza ta' kontraband il-prodotti li jiġejjin minn kontrabandu ta' sigaretti bejn l-2006 u l-2014 il-volum ta' prodotti PMI li ġew maħtufa minn stati membri tbaxxa bi 85% u da sostanzjalment jeċċedi ix-xejra l-isfel eh, bit dawn huma prodotti PMI kemm ġenwini kif ukoll eh, mhumiex. Aħna qed nikkonċentraw il-passi li jmiss il-qudiem f'dan id-dossier, f'dan il-fajl, igwidat immexxija mill impentana tagħna biex niġġieldu kontra il-kummerċ illegali u nservu l-interess ta' ċittadini Ewropej. Aħna miftuħin għal eh, u flessibli dwar kif namlu dan u f'dan is-sens Um, li nil-taqa maqom il-lejla hawnhekk huwa importanti bħala input li intom tagħtu eh, fid-deliberazzjonijiet minn tagħna u inżomkom informati kif suppost kif aħna u mixin il-qoddim fuq dan is suġġett sensitiv u daqshekk importanti u grazzi ħafna u peress li hawnhekk qed nara L'issur. sur Sur Gajer, qed naraħ qudiemi, qed tajt il-kelliema nixtieq nirringrazzjah u nirringrazzja l ħodor il-partit tal-ħodor tal Fejn huma l-ħodor qed issaqsi il kummissarju Skużawni, tħawwat qed tajt il-kummissarju, mesni waqaft, mes x'ħin waqaft. <laughs> imma jina qed nifhem l-interess tagħkom u grata ħafna tiegħu. Tajja, issa nsolvu għassew għal president Grazzi ħafna. Issa l-kelma li sur salva ma żewġ minuti. Sur ċer, jina nixtieq nirringrazzjak, komissarju, ta' dak li qed tagħmel dak li issa jidher xi ħaġa impossibbli għalik li tagħmel. Huwa verament apprezzat li inti tiġi hawnhekk il-Parlament b'dikjerazzjoni fuq il-kooperazzjoni daw il-ftehim ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, l-Unjoni Ewropea u kumpaniji tat-tabak dawk l-iktar kbar. Imma hija l-opinjoni minn tagħna illi negozjati bejn il-Kummissjoni u l-kumpaniji ta' tabak għandu jkun iktar trasparenti u miftuħ. Kif hija tissa aħna tħallejna li naraw id-dokumenti ġo kamra tal-qari li jasikura għal xi satejn. Dan seħ wara korrispondenza pjuttost frustranti mal-predeċessur tijak il-komissarju u fil-fat jiħtieġ avukat speċjalizzat biex jifhem kull ħaġa li hemm f'dawn il-karti. Issa ħna ħerqana li qed nistennew il-verifika tal-Kummissjoni għal benefiċċji tal-ftehim li għandna bħalissa ma' Philip Morris International fil-ġimat li ġajjin kif diġa semmejt. Imma jiena nħoss li għandna mmorru lil lin minn dan. Issa hu essenzjali illi il-mod kif in negozjati qed jitmexxew jinbidlu. Jit, jit, Il-Parlament dan il-Parlament għalmenu għandkom t-informa fuq id-diskussjonijiet waqt li għandkom għaddeji mhux meta tkunu l-estejtu kollox dak li jkun aħjar u għalli istiduna fuq il-diskurs t-istiduna fuq il-mejda ta' diskussjoni bħal osservaturi biex nivverifikaw il-raġunament li jem u dwar xista jisir u xtista tagħmel l-Unjoni biex f'daw il-ftejmiet Hija kwistjoni ta' flus li ġej mit-taxxa. Bħalissa il-pubbliku jħoss li qegħdin joqogħdu lura u mhux qed jitħallew ikunu jafu x'qed jiġri fuq ħaġa li hija daqshekk ta' importanza kbira finanzjament u li tikkonċenna lilhom bħala ċittadini tal-Unjoni. Wara kollox dawn huma aħna r-rappreżentanti tagħhom f'dan il-Parlament. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ħafna għal żewġ minuti u nofs il-kellim li miss. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja lill kummissarju għal dillaqa twila li kella fuq mal-koordinaturi li kellna bil-bibim mal-uqin u aħna imħazbin dwar il-ġlieda kontra kontrabandu u tat-tabak u aħna mħazbin fuq it-telf li qed ikollu fuq il kontrabandu ma' 10 biljuni fil-sena ma nistgħux nikkontrollaw dan il-frodi u l-finanzja dan jiffinanzja kull tip ta' reati kriminali e, imur kontra saħa pubblika wkoll. Kontroll tal-ingredienti ġewwa t-tabak li hu kontrafatt, sigaretti u anka f'din il-kriżi iwassal għal zieda tar-riskju għal ċittadini tagħna F'daw il-ftejimiet lan kien illi nġibu flus u nipermettu koordinament għal ġlida globali kontra dan il-kontrabandu. U l gruppi tagħna daw l ftejim ġodda jistaw, għax għadu maġiġ deċis, jistaw jwaslu għal daw sħiħ li jintefa fuq il-pozittiv u l kontarju ta' dak li sar sissa. Allura dawn il-ftejmit irrid nkunu rridu naraw jekk miex taħtiġa jew leha u biex nassiguraw l-aħjar kontroll possibli bil-mod kif daw il-ftejimit isiru jiġu kostituiti, jiġu kostituiti dil-ġlida tagħna kontra kontrabandu ta' prodotti ta' tabekki hija xi ħaġa li titissir fuq livell globali. Bħala grupp, aħna rridu nsegwu dialogu bejn il-Kummissjoni u l-kumpaniji pass pass u aħna nixtiequ li l-opinjoni tagħna tiġi mismuwa biex nassiguraw illi aħna jkollna influenza fuq daw il-ftejimiet. Allura, aħna ma rridux li ma jkunx hemm eh, sitwazzjoni bla kontroll, speċjalment f'perjodu ta' kriżi ġer darba jkollok dan ir-rapport aħna rridu nħarsu lejh, nkunu nista' nkunu pożizzjoni noħorġu opinjoni niddeliberaw u li nagħtu l-input tagħna. Aħna rappreżentati taċ-ċittadini u aħna f'pożizzjoni li nitkellmu favur is-saħħa mhux biss fiżika tal-poplu tagħna ma s-saħħa finanzjarja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U issa Sinjura Dlabajova, Sinjura Kummissarju President, suġġett li għanna qoddimna huwa wieħed sensittiv. Ikolli ngħid li huwa kontroversjali u r-regolament hija bl-istess mod minnaħa li waħda mem lebda talba soċjali ġenerali għal din l-industrija partikolari biex tikber għalhekk hija ristretta wisq irridu nirrestrinġuha qed nippruvaw nilimitaw ukoll l-impatt negattiv fuq is-saħħa tal-pubbliku. Minna l-oħra hija industrija leġittima u ta' ċerti kondizzjonijiet huwa mistenni li tkun kompetittiva u tikkompeti bifissuq normalment u din iddaħħal eh, tħul finanzjarju konsiderevoli fil-budgets nazzjonali tagħna, allura tletangoli jridu jidħlu tajjeb u sabieħ regolament wieħed għalissa aħna għandna xi ħaġa li taqdem imma mhix ideali u għanna verament bżon xi parametri biex nibdlu, nixtieq nisħaq qed il kelliema b'mod partikolari biex ikun hemm distribuzzjoni trasparenti u ġust fuq il-flejjes illi jidħlu mill-manifatturi tal-tabak. It-tieni li jkollna trasparenza aħjar u armonizzazzjoni aħjar ta' dawk il-ftejimit kollha li tiġu firmati. Kemm it-termini kif kol kondizzjonijiet ma irridu nsaqsu għaliex dawk it-tlet ftejimiet biss għandhom xċans li jisibu soluzzjoni għal problemi li għanna unek. U għannix nkunu informati aħjar fuq il-kontenut tagħhom u għaliex kull wieħed minnhom ħajjiskadi fi żmien differenti. T-tielet. E kummerċ illeċitu huwa parti minn fenomena oħra illi mhumiex katturati minn dawk il ftejmiet U l-istati ovvjament isofru per eżempju li ninkissru s-suq b'sigaretti ta' kwalità baxxa, e, speċjalment fil-pajjiżi illi huma barra mill-Unjoni Ewropea u hawnhekk ir-restrizzjoni tkun ferm iżjed mitluba u neċessarja. Sinjur għandek għandek eh, blu kart taċċetta? Iva. Missur Sali, taċċetta? Is-Sur Sani jekk joġbok, għandek il-kelma. Mik. Grazzi ħafna, Sur Chairman kontet nisma b'attenzjoni kbira lejn l-ispjegazzjoni tal-kollega tiegħi. Mistoqsija tiegħi ta' natura ġenerali. Iġifieri, meta qed nitkellmu fuq din il-battalja dil-ġlieda li l-Kummissarju diġà tkellmet fuqha diġà. Hija kwissjoni ta' flus xejżiet, flus minnaħa tal-gvernijiet u minnaħa tal-kriminali. Imminti ma taħseb li l-politika li għandna bħalissa huma biżejjed biex ma nħallux reati futuri isiru f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Tweġiba. Grazzi tal-mistoqsija. Għandek raġun li semmejt illi il-politika li għanna parisa miex bizzejiet. Jiena semmejt li jem bżon ta' tibdil. Jiena semmejt biss tlieta imma ovvjament kieku kellna iktar żmien konna nsemmu ferm iktar biex nipperfezzjonaw il-politika u l-politika għandha timbitel għal-futur. Grazzi. Is-Sinjura De Jong għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Grazzi ħafna tal-ispiegazzjonijiet, komissinjura komissarju, għal minuta u nofs fil-fat. Il-problema hija li l-kooperazzjoni oriġinali aħna kellna mal-kumpaniji tat-tabak ġiet mill-naħa ġudizzjarja u issa snin wara aħna qegħdin naraw li hemm lobby għaddej, hemm ukoll direttiva dwar it-tabak u hemm proċedimenti kontra il-Kummissjoni Ewropea dwar id-direttiva. Da mhumiex nis, nis ħelwin ta' u ovvjament għandhom organizzazzjonijiet involuti imma ma nistax neċessarjament eh, titratta ma daw in-nies ma nies oħra f'kumpaniji oħra. Aħna għandna regoli stretti ħafna u jekk nirċievu l xi ħadd mill-lobby mill-industrija tat-tabak, aħna rridu nirreportaw dan. U niddikjaraw x'materjal ġi riċevut, riċevejna, u nitkellmu wkoll il-fatt li l-Kummissjoni kellix kontatti mal industrija tat-tabak, dan huwa punt sensittiv ħafna u għamtkom obbligu li tikxfu l-informazzjoni kollha mhux biss lilna imma wkoll liċ-ċittadini. Aħna għandna nkunu nafu x'qed nieħdu mill-industrija tat-tabak. U l-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha għandhom jirċievu din l-informazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur stas għal minuta u nofs. Grazzi il-Philip Morris eh, Agreement jgħid xi ħaġa li hemm ġlida kontra prodotti tat-tabak, kontrabandu ta' prodotti tat-tabak u nies illi kienu qed jitkellmu fuq it-telf ta' VAT sa 10 biljun euro fis-sena. Fil-Parlament intom tafu li hemm kritika kull ma jmur qed tikber fuq kontra dal-ftehim il-kas dalli ma jenx, skont il-kellim, il-kas Michel Petit menx lanqas, sar konsulent dan ta' e, ditta ta' avukati għal mill kumpaniji u hemm lobby għaddej li huwa involut fid-direttiva tat-tabak imma għandna trasparenza u ftuħ u għanna bżon dokumentazzjoni aċċessibbli fuq il ftejn tat-tabak. Da intqal qabel diġà li aħna nabżon li niffaċċjaw di b'mod differenti u l-mod kif qed nagħmluha din mhux biżejjed. Intom bdejtu id-diskussjonijiet mal-PMI u mhuwiex kollox trasparenti u ċar hemm artiklu 503 tal-konvenzjoni dwar id-diskussjonijiet mal-PMIs u allura il-mistoqsija jatin daw l-ftejimiet huma taħtieġa jiena kurjuż ħafna biex inkun naf x'inhu l-kontenut eh, ħajkun ta' daw l-ftejimiet il-ġodda. Grazie President. Grazie President, ċittadini Ewropej ma jafux li stati membri rċevew daw l-aħħar xar snin żewġ biljuni ta' euro minn dawk li ħadmu il sigaretti biex jkun hemm ġrida kontra kontrabandu ta' dan il-prodott u ma jafux li kwota kbira ta' sigaretti ta' kontrabbandu ġejjin minn dawn l-istess produtturi. Ma jafux li fl-2000, is-sena 2000, il-Kummissjoni wetqet azzjonijiet legali kontra l-PMI illi dawn umbad ġew abbandonati erba' snin wara meta il-PMI eh, tat ukoll impenn ta' aktar minn biljun euro l-Unjoni Ewropea. Dawn ma jafux iċ-ċittadini lanqas aħna għalix ma nafux kif dawn il-flejjes intefqu, nafu iżda iż illi il-tipjib huwa kawza ewlenija tal-imwiet li għanna fil-dinja u naraw li għanna 5.4 miljoni ta' vittmi minħabba it tipjib U għallura mux ta' sewa illi aħna naċċettaw il-flus ta' dawn il-kumpanija biex bekk huma ikomplu ibijaw is-sigaretti. Dawn il flejes li semmajt l-ewel. Fejn intefu, grazzi. Onorevoli Ferrano. Grazzi, President. Mela, dwar il-kontrabandu. Dan huwa konsekwenza tal-politika Ewropea. Il-traffikar ġeneralizzati huwa possibbli minħabba il-ftejjim ta' Schengen u minħabba li m'għandniex aktar frontieri. Schengen wassal għal splużjoni ta' tabak li mhux ġenwin. U allura, kummissarju, intom responsabbli għal din is-sitwazzjoni. Ħafna nies ma ridux is-sistema Schengen, u jekk intom tridu twaqfu il-kontrabandu, tridu twaqfu il-ftejim Schengen, kemm Schengen wieħed kif ukoll Schengen tnejn. Grazzi. Għanna blue card dawnek. Sur Schwab, inti taċċetta? Grazzi, President Onorevoli, inti taf, inti kontet semmi Schengen, taf li kutrabandu ta' sigaretti jireferi għal libertà ta' moviment ta' prodotti, iżda Schengen jirrigwardja il-persuni, il-moviment ħiles tal-persuni, nasabet ħalla ċiftit il-kwistjonijiet hawnhekk. Eżis kollegi, konfużjoni ta' xejn, jiena nemmen illi sakemm ma jerġax konna sovranità tagħna meta l-stati eh, membri jkunu responsabli għas sigurezza tagħhom ma nkunux nistgħu waqfu l-kutraband ta' sigaretti. Mela għanna blue kard oħra. Missur Lavio, inti taċċetta? Iva, grazzi, President. Kollegi, referejtu għal Schengen u smajna illi dana mhux mandat ta' Schengen mod dirett iżda fir-Renju Unit għandna pajjiż li mhux fix-Schengen. Allura eh, donu qed tgħidu li hemmhekk m'hemmx kutrabaddu fir-Renju Unit għalkemm mhumiex membri ta' Schengen, naħseb illi hawn ċertu inkonsistenza hawnhekk l-intijak tiegħek. It-tweġiba, Iva, irridu nerġaw nikbu mill sit l-istorja. Jekk qed nitkellmu dwar storja eh, tal-Unjoni Ewropea li tipprova teqret il-forum kollha ta' kontrabandu Umbat lanqas manna situazzjoni fejn nistgħu nindirizzaw il-problemi l fil-Mediterran, sakemm nibqgħu ninjoraw illi sovranità tfisser illi konna it-tisħiħ tal-Istati membri u irridu nibqgħu lura nsaħħu l-Istati membri nfushom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gresslessa. Grazzi President. Viċi President tal-Kommissjoni, kollegi, id-dibattitu tal-lum naħseb illi qed jindirizzana u qed itina d-direzzjoni li naqdu għal-ġejjieni. Smajna ħafna dawn l-aħħar sentejn fuq din il-kwistjoni iżda issa din il-mistoqsija. X'kien ir-riżultat mill-ftehim sa issa? il kutrabandu waqaf, il-ftehim fil ferma tiegħi mhuwiex ftejim kontra l-frodi. U allura li għanna unnek huwa punt importanti ħafna. il dokumenti li jena rajt juruna lakuni kbar fis sistema tal-provvista għal prodotti tat tabak U ma rajċ li Olaf għamlu pressjoni biex dana kollu jitwaqaf Fil-fat kont pjuttost sorpriża bin nuqasta interess mill-Aġenzija fir rigward ta' dan il-punt. Naħseb li inti sewwa semmejt li il dawn is-sigaretti illeċiti hija ma problematiċi għalina u allura forsi dawn huma prodotti falsifikati li ma nsibuhomx pereżempju f'pajjiżi bħal Ċina. Iżda naħseb li bażikament kiku ma jkonix il-problema ta' kiku ma kienx eh, Schengen jew kiku Schengen il-problema, allura il-problema tisix lanqas pajjiżi oħra, però dokumenti dwar eh, l-identifikazzjoni u lokalizzazzjoni dawn huma dokumenti li jridu ikunu pubbliċi biex kulħadd ikun jafx qed jiġri. Spettattivi raġonevoli mill-kumpanija ta' tabak huma affarijiet li jiġu pubblikati. Umbagħad għandna il-ħlasijiet tal-konfiska, u anki dokumenti oħra relatati għaliex jiena ma narax li għandu jkun hemm konfidenzjalità tan-negozju fir-rigward ta' dan u anki irridu wkoll nippubblikaw l-azzjoni tal-Olaf eh, fuq dan il-front ukoll. Ċertament dan il-ftehim għandu jaċċerta illi jkollna trasparenza fil-mod kif dawn il-kumpaniji jaħdmu mal-Istati Membri wkoll. Grazzi, inti taċċetta blue card mi Sinjura Ayala Sender. Iva, grazzi. Iva, grazzi, President. Jena xtaqt nifem il-raġunament ta' Signora Gressle. Jena rajtu kol dokumenti u Olaf et jaħdem u nafu illi eluf u eluf ta' kaxxi ta' sigaretti falsifikati qed jiġu identifikati anke f'pajjiżi, iżda aħna dattajna protokoll taħt il-FTCT iżda il-gvern ta'kom għadu ma' milxek għalfejn taħsbu il-gvern ta'kom għadu ma' ratifikax dan il-protokoll mux interessati jew hemm xi aġenda oħra. Jiena xtaqt nifhem Hawnhekk x'għandna qudiemna f'termini ta' aspettativi. Aziza kollega, forsi għandek jistaqselu l gvern tijaj, jina membru tal-Parlament Ewropew, minix kellima għal-gvern federali. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Vona, żewġ minuti. Grazzi, grazzi Kummissarju. Nilqa l-erba ftejmit bejn l-istati membri u l-erba kumpaniji gwar ta' tabak. Dawn jidġildu il-kontrabandu u anki il kummerċ illeċitu. U anki ma ta' beneficju għal dawn il-kumpaniji stess minn dawn il-ftejmiet, dawn il-kumpaniji jitilfu it-tħul tagħhom. U allura dan huwa inċentiv għalihom biex huma jiffirmaw tali ftejmiet, però importanti wkoll l-Unjoni Ewropea għall-Istati Membri tagħna biex bekk innaqsu dak li aħna nitilfu mid u taxxi u anki dawn huma flejjes li ġejjin mill-kumpaniji ukoll bħala parti mill-ftejmiet, eh, flus li ġejjin għall-Istati Membri. Bekk nittama illi l-ftejmiet eżistenti jitkomplew u daw dawk illi se jiskadu jiġu mġedda mal-għar kemm jista' jkun. Nixtieq insemmi wkoll li ma nix ninsew lanqas id-dimensjoni tas-saħħa u ta' sikurezza ta' dawn il tejmit U importanti illi nillimitaw l-ammonti kbar ta' tabak bi prezz irħis li jiġu għanna minħabba raġunijiet ta' saħħa. Importanti u koll li ma jkonniex tħul mill kutrabandu li jmorru lejn terrorizmu eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea u li l unjoni Ewropea. Bekk jiena nappoġġa li konna valutazzjoni tal-effettività tal-arranġamenti attwali jekk mhux dan ix-xar, forsi wara Ġunju Eh, wara l-plenarja tagħna u idi ġandekat fil-fatt li forsi dan jkun possibbli. Nittama wkoll l-Istati membri jiffirmaw il-protokoll biex jilimitaw il-kommerċ illeċitu fil-prodotti tat tabak u sigaretti naħseb li huwa importanti dan biex bekk nindirizzaw il-problema mhux biss fiħdan l-Unjoni Ewropea iżda wkoll il-kummerċ illeċitu li ġej minn barra u għallura nħedġeġ lil dawn istati membri biex mal kemm jista' jkun jirratifikaw dan il-protokoll partikolari. Grazzi. Grazzi ħafna. Inti taċċetta blue card? Mela, jekk joġbu l-kellim. Revoli Gill. Grazzi, Sir il-kollega tiegħi minn eh, Wales. Inti taqbel jew taċċetta il l-konsumaturi minn Wales edin jeqdew minn pakketti binajr dettalji jew konfini miftuħin illi bekk il-kontrabandisti ikunu jistaw idaħlu prodotti tagħhom. U aktar faċli għal kontrabandisti illi iwaslu il-prodotti tagħhom eh, fir-Renju Unit. Intom taħsbu illi l-konsumaturi mill-kostituenza tiegħek qegħdin jeqdew b'dawn il-politiki, grazzi. Grazzi għal din it-tweġiba u din mistoqsija. Iva, ir-Renju Unit mhux parti mill-ftejm Schengen u jiena naf kif taf inti tajjeb għaliex aħna nivvjaġġaw regolarment illi hemm osservazzjonijiet stretti tal kontroll eh, li jisiru fil-frontieri u għallura diffiċli li jkun hemm kontrabbandu lejn l-Unjoni Ewropea, l-Renju Unit, iżda il-kumpaniji ta' tabak irridu jagħmluha aktar diffiċli għal kulħadd kemm dawk fiħdan l-Unjoni Ewropea kif dawk barra l-Unjoni Ewropea biex dawn il-prodotti leġli jitlu fil-fatt għaw jaslu għandu konsumaturi. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ris għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Wara sentejn issa għanna ftejim ta' xejn tard biex nġeddu il-ftejim tal-2004 ma' Philip Morris, iżda issa jider li dana mhux possibbli danqas, il-Kommissjoni tixtieq ukoll tara tnaqqis fil-kontrabbandu leċitu iżda jiena l-kontrarju nisma' illi fl-2012 ħalsu biss punt 5% ta' total. U allura Aħna smajna wkoll li kollox mhix isewwa iżda fuq eh, l-aspett politiku u etiku dan mhux il-każ. Artiklu 5 tal-FTCT illi jitlob għal trasparenza sħiħa u dan huwa punt illi aħna semmejnieh ma' dawk li faslu politika fl-Unjoni Ewropea. Aħna ħdimna ma' Sinjura McKevin dwar ir rapport u nixtiequ naraw konformità skrupoluża ma' dan il-ftehim. Neħtieġu odot effiċenti biex inġeddu tal-iftajim. Grazzi. Anna blue card ma taċċettax le mela issur bove. Għandu minuta u nofsek joġbu. Grazzi. Signora Kommissarju. Jina se nifoka fuq il-prinċipju ewlieni tal-protokoll ta' WHO. Iġbir jiġifieri il-konflitt bejn l-interessi tal-industrija tat tabak u l-interess tal-pubbliku u l-politika tas-saħħa. Artiklu 17. Inċiż ċe tal-konvenzjoni jgħid illi il-partijiet kontrajenti ġviri l-Unjoni Ewropea m'għandhomx jaċċettaw ftejimiet u sħubijiet ma dawk li jaħdmu fil-qasam tad tabak u naħseb kollox huwa ċarbek jekk inkomplu bil negozjati qegħdin fil-fatt nagħmlu ksur tal-liġi internazzjonali u anki liġi Ewropea U aħna ksirna liġi meta aħna firmajna il-ftejim mal-PMI fl-2004 u għallura għanna raġuni legali fej għanna nwaqfu tali proċedimenti. Il-frodi hija xi ħaġa organizzata mill-industrija tat-tabak u ma jagħmlu l-flus minn dana kollu, iżda bat mill fassifikar jitilfu il-flus u allura għalhekk iduru lejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri biex ikomplu u ma jistanaw. U allura illum nix nappoġġaw dawk li jagħmlu l-frodi m'għandniex napoġġaw l-industrija ta' tabak li hija mafja ta' vera. Bek nitolbok moċċar illum biex twaqqaf il-negozjati kollha mal-industrija tal-tabak dana imur kontra l-interess pubbliku u kontra il-liġi internazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Anna blue card mill-onorevoli Frusolika, jekk joġbu. Grazzi, President. Jider li il-kollega ma rriditx twieġeb il-mistoqsija tiegħi għaliex forsi ma kellix eh, tweġiba għalija, però issa nitkellem Iva, sorbu fe għandek raġun, raġun, għandna bżonn trasparenza Iżda ma taħsibx li il-Pulizija Nazzjonali u Dipartimenti Nazzjonali tal-Pulizija, l-Ministri tal-Intern, Ministeri tal-Intern, dawn m'għandhomx jagħmlu l-xogħol tagħhom, il-kompiti tagħhom. Jider illi hemm tolleranza minnaħa tal-Pulizija Nazzjonali għal dan it-tip ta' traffikar bekk huma jridu jagħmlu xogħolhom hawnhekk grazzi. Iva tweġiba, grazzi naqbel miegħek fil-fatt. Il-kol kemm aħna rridu nagħmlu l-almutana, iżda il-flus illi il-Kummissjoni u l-Olaf jirkupraw jintbatu lejn dawn il-flejs jintbatu lejn l-Istati membri u mal-manufatturi tat tabak illi qegħdin e, jivverifikaw jekk ikun xem sigaretti falsifikati jew le huma il-gangsters il-mafja tat tabak illi huma qegħdin u kol jorganizzaw jimonitorjaw situazzjoni. Bekk, Olaf għanda tkun qed tagħmel dan ix-xogħol mhux huma. Iżda, dak li qed naraw illum fil-kuntest kuntest ta' pereżempju l-Belġu fejn iġu għal kas ta' dalli u ma jridu jaraw xed jisir fi kas dalli u il-personal tal-Olaf tlaqaw u huma ħassew illi kien hemm ukoll ehm, telefonati li ġew mismuha b'mod illeċitu. L-Onorevoli Coburn issa. Grazzi. Iva, irridu nwaqfu il-kummerċ illeċitu fis-sigaretti iżda għalkemm għandna politika ta' bib miftuħ fl-Unjoni Ewropea, allura kif nistaw mbagħad aħna nivverifikaw il kwalità tal-prodotti falsifikati. U dan naqisna qegħdin namlu pistola ma' ras il-kumpanija ta' tabak biex bekk huma jagħtu biljuni ta' euro lejn Unjoni Ewropea. Allora ma mis sorpriża li issa għandna dan il-kummerċ illeċitu f'dawn il-prodotti u kif se nindirizzaw il-problema ta' prodotti falsifikati. Nitkellmu dwar pakketti sempliċi ta' sigaretti, sinjuri, Dana se tkun, din se tkun ħolma għal dawk li għamlu kutrabandu u jekk ikonna dawn it-tipi ta' pakketti allura il-falsifikar ikun aktar sempliċi neħu il- il-pakketti li kollom ċertu dettalji u anke l-marki li kunem normalment eh, biex bekk issa jkonna mbagħad il-prodotti falsifikati illi jibdew tassew deħlin b'ammonti kbar fl-Unjoni Ewropea għalix faħar mill-ħar konsumaturi xiridu, iridu jpejpu u għallura l-Unjoni Ewropea għedin jinnegozjaw ftejimiet internazzjonali kbar u mhix xi ħaġa demokratika li konna dawn il-flejjes eh, kbar, dawn huma problemi ta' l-istati membri sovrani mhux tal-Unjoni Ewropea. Il-kumpanija tat-tabak qegħdin jippjanaw li jħallsu madwar 2.15 biljun dollaru Din hija racket, din hija eh, sistema ta' protezzjoni ta' tip ta' Al Capone. U hawn lura għandna eżempju ta' manuvrar illi huwa daqstant oskur tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Is-Sinjura Schmidt għal minuta u nofs. Thank you. Grazie ħafna. President Komissarju, il-temiet tat tabak kif inuma palissa huma fil-fat ħaġa tajba, imma ma nafux kemm huma tajbin minħabba illi il-Kummissjoni ma triċ jew ma tistax eh, tatina l-evalwazzjonijiet tagħha li nafu u li il-tajjim Philip Morris ħajispiċċa fl-2016 u għalhekk jiena għandi dawn il-mistoqsijiet. Il-Kummissjoni fejn qed tara l-valur miżjud tal-pagamenti addizzjonali illi ħajina taw jekk dawina taw li l-istati membri, kienem diskussjonijiet ma' Philip Morris biex ikunem estensjoni tal-ftejim u jekk le meta ħajseħda. Il-survey tal-Eurobarometer għandu juri fej qed jinħela il-flus u fej hemm il-valur miżjud ma dak li qed isir. Għalhekk il-mistoqsijiet dejjem qegħdin jiżdiedu u l-ħin qiegħed jgħaddi. Grazzi ħafna. Nantu issa għal eh, l-Onorevoli Gajer għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, Kummissarju, eh, kollegi jiena Eh, Ġermanis soċjo-demokratiku kontent minix mal-ħodor u għalek eh, wara li nitkellem ħajkunem hemm eh, ċar xinu ma' differenzi tiegħi bejni u bejn is-sur Bove. Il il-problema ta' dan kollu li qed nitkellmu dwar huwa l kriminalità organizzata li aħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha irrid ikun hemm dawn l-organizzazzjonijiet kriminali jkunu rridu jerġgħu jinvestu l-flus li qegħdin jagħmlu u l-kutrapandu ta' sigaretti jista' jseħ biss xem hemm din il-kriminalità organizzata li qed minna d-demokrazija u li għandna nieħduha bis-serjetà. Huwa importanti ħafna li nqisu sow dawn ir-riski kbar li jeżistu E, għanna dawn il-sigaretti e, bojot irħas illi qed jinbijaw anka b'mod legali f'Berlin u e, e il-fenomenu huwa wiesa ħafna Dawn it-tejmiet mhumiex l-unika mod ta' kif qed jista' jiġielet kontra il-kutrabandu. L-Unjoni Ewropea eh, taħdem eh, u trid tappoġġja anka l-rappreżentanti tal-owla filli morru jżuru l-pajjiżi fejn jkunu qed jiġu prodotti s sigaretti u jridu jpoġġu hemmhekk bil-qeda u jitkellmu mal-awtoritajiet huwa importanti ħafna mhux aċċettabbli illi l-owla ma jkunx jgħat eh, jiġi rappresentat b'mod tajjeb għana anka nestendu li l-Olaf eh, Olaf però huwa mezz wieħed ta' kif nistgħu niġildu eh, ma' din il-problema. Jiena ma naqbilx ma' dak li qed il-Pepe li għandna nwaqfu il-negozjati. il negozjati għal xej eh, wieħed joqgħod jagħmel ħafna appelli firħa, irridu naħdmu aħna u rridu naraw li nolqtu tassow lil persuni involuti fil-bwiet tagħhom. Mela mistoqsija blue card. Mela, issa qed jaħdem il-mikrofonu jiet il-kalimi jiena ma titkellimt dwar id-differenza li teżisti bejn il-frodi u l-kutrabandu il-WHO tirrikonoxxi illi il-frodi ħafna drabi tiġi organizzata minn Philip Morrison waħed u manfusom. Il-networks issa qegħdin kun qegħdin jitlu mir-Russja għadin qegħdin jitlu anka minn kanali oħra din hija xi ħaġa li eh, tiġa għarfu WHO li qed nitkellmu ah, dwaru hawnhekk huwa li falsifikar tal-prodotti u bli falsifikar qegħdin jitilfu l-flus dawn il-kumpaniji diki id-differenza tifhimha din id-differenza jgħid il-kellimi il who eh, tara fil-responsabilità tal-Philip eh, Morrison f'din il-tip din it-tip ta' falsifikar. Grazzi ħafna il-sur eh, il-rappresentant għatjat il-risposta. Ija nifem dak li għadek kemet. Fil-fat, pero, il-xer eh, taħħom waqa b'85% dak li qed kwatanti mid-WHO, dik hija il-perspettiva ta' WHO li jissa hija skaduta jew mhix aġġornata għax fil-fatt l-approċ illi eh, qed tissemma dwar eh, l approċ tal-industrija tal-tabak għal dan it-tip ta' kutrabandu issa ma diċ teżisti għalhekk kien naqbel ma dan il-ftehim, grazzi ħafna. l-Onorver Poxe, grazzi. Eh, Jiena naħseb illi it-tipjib huwa wieħed mill-aktar riski kbar illi jaċċiċċa ċittadini Ewropej għalhekk kwalunkwe pass li nistgħu nieħdu biex nilimitaw dan ir-riskju huwa xi ħaġa li nilqawa. L-istess ġlieda kontra il-trafikar tal-tabak il-leċitu. Qed nitilfu ħafna eh, miljuni ta' euro ma' wkoll impatti ieħor negattiv. F'xi mill-Istati Membri il-sigaretti eh, li jkunu irħas qed joħolqu aktar dependenza fuq il-żaza li jkun smawhom f'ċertu pajjiżi. Fl-istess waqt nafu li tħul minn dan il-kummerċ qed ikompli eh, eh, żid il-flus lill-organizzazzjonijiet kriminali u għalhekk irdu naraw kif ħanitrattaw din il-problema u noqogħdu aktar attenti u għalhekk il-Parlament Ewropew iqis il-ftejimiet li kienem fl-2004 ma aħna ma nistawx uh, nil-għaw l-approċ qed jittieħed mill-Kummissarju palissa ma nix biżejjed informazzjoni disponibbli li jagħtina uh, aktar ukoll informazzjoni dwar il-futur ta' dawn il-ftejimiet u laqas ma nafu jekk dawn il-ftejimiet li kellna laħqux il-għanijiet li kellhom. Marċivejna lebda informazzjoni minn naħda l-Komissjoni dwar se tkun situazzjoni jemmi sena diħla li l Ma nafux jekk il-kooperazzjoni mal-kumpaniji ta' tabak u wix laħjar mod illi għanna għal ġejjini u għalek din l-attitudni tal-Komissjoni miex il-mod ta' jibta kif nistaw niġu konvinti aħna jew kif jistaw jiġu konvinti iċ-ċittadini Ewropej l-Sur Balġitus għal minuta u nofs. Grazzja ħafna, President Komissarju fl-2007, ma tul diskussjonijiet fil-premenarja il- Parlament faħħar il-tajjim li eh, ġie firmat bejn il kommissjoni u l-Philip Morrison il-ftejemiet li kien hemm qabel kienu meqjusa bħala suċċess. Dawn enuna biex niġildu kontra l-kummerċ il-leċitu u l-kutrabandu ta' sigaretti, speċjalment meta nħarsu l-rejn id-disajnijiet. Eh, dawn swow xi 10 biljun euro. Ħafna mill-kutrabandu jiġi mill-Reġjun Baltiku Eh, din hija problema kbira u għalhekk għandna bżonn ħafna miżuri f'dan eh, il-qasam. Imma dwar il-ftehimiet wara l-2016 eh, irridu konna biżejjed informazzjoni dwar dawn il-ftehimiet u x'inhuma n-nuqqasijiet li kien hemm fil-ftehimiet li kellna qabel. Grazzi ħafna. Issa jmissi l-Onorevo Florence għal minuta. Grazzi ħafna President jiena. Fil-fatt naqra skantat illi intom qed titkellmu dwar dawn il-kontrabandisti um, tat-tabak, dawn huma eh, fil-fatt kriminali kontra kussjonijiet ta' taxxa u l-komplament jina ili nittratta eh, nitratta ma dawn in-nies eh, ma ta' konna diskutu wkoll id-direttiva tat tabak kisaf da' waħda qegħdin e, eh, anka inkisru il-kriterji li aħna konna għamilna fil-ftejjimiet tagħna. Irridu nagħmlu dak li konna ddeċidejna li nagħmlu l-istrateġija tat traċċabilità pereżempju il l-industrija tat tabak kuna nitkellmu dwara anka f'Londra u għaf l-interess tagħha illi tkun involuta f'din is-sistema ta' traċabilta u ma interessati ħafna illi jiddikjaraw il-prodotti eh, illi ġew eh, li għaddew fil-kutrabandu huma jitilfu anka fir-rigward tal-prodott falsifikat imma dan huwa x-xogħol tagħna aħna ma nistgħux nispjegaw l-itfal tagħna li din is-sistema miftuħa għadha teżisti anka f'dan is-seklu u għalhekk irridu eh, zidu il-proċess ta' spiegazzjoni tagħna Sinjura Gassler daħlet fid-dettall u misnoqt nirrepeti l-affarijiet għax hija tkellmet b'mod ċaru tajjeb ħafna. Il-Sinjura Gerling għal minuta. Grazzi ħafna President. Dawn żemiet tat-tabak mhumiex perfetti u ġew ikkritikati eh, kollimkien anka minħabba il-miżuri li hemm eh, msemmija anka l-kollaborazzjoni bejn l-industrija u l-Unjoni Ewropea. Eh, eh, il-tattiċi ta' dawmin u Eh, li qed isaħħu għanka fuq livell għoljien tal-Unjoni Ewropea. il ftajin però kontribwew biex eh, ikun hemm din il-ġlieda kontra il-kutrabandu u falsifikar bħala strateġija biex mm, aħna niġildu kontra dan it-tip ta' kummerċ eh, leċitu. U naħseb jiena lek ma nkunniex affarijiet oħra minn flokom għandna allura naħdmu lejn it-tiġdid ta' dawn il-ftejjemiet. Però li tisir ħafna aktar L-aħjar mod ta' kif wieħed jista' jiġilet din it-tip ta' frodi biex wieħed ineħi domanda l net jekk jista' jkun aħna għandna naħdmu biex il-persuni ma jaqbdux eh, eh, dan il-vizzju ikraħa. u eh, aħna inħeġġu lill kummissjoni biex tara li jkun hemm trasposizzjoni veloċi tal-direttiva. Grazzi ħafna naddu issa għal proċedura tal-catch dija, jem ħafna kolleg l edin jitolbu il-mikrofonu u jina għalek ħanaddi il-mikrofonu għal kull persuna minn kull grupp politiku. Għanna l-onorevoli vittier l-ewel net. Grazzi ħafna President. Is-sigaretti jirrappreżentaw riskju dirett għas-saħħa u għalhekk għandu ikonna kontroll strett f'dan ir-rigward. Li falsifikar umbat eh, li wasal anka għal-tel fitħul eh, u kol ifisser li għandu jkonna kontrolli aħjar. Għet nitkellmu dwar is-saħħa ta' ċittadini manka dwar flus iċ-ċittadin. U għalhekk aħna bħala rappreżentanti tagħhom għandna għandu jkollna aktar informazzjoni dwar il-negozjati li qed isiru bejn il-Kummissjoni u ir-rappreżentanti il tal-industrija tal industrija tat L-falsifikar huwa reat li seħ ħafna drabi fil-frontieri tal-vant tal-Unjoni Ewropea u għanna nħarsu lejn il-faqar fil-popolazzjoni f'dawn il-postijiet u għanna namlu xaħġa biex e, id-dwana taħdem b'mod aktar immirat u nippermettu u koll illi iċ-ċittadini jżidu id-ħul tagħhom. Il-kellim li jmiss għal-minuta. Grazzi ħafna l-Sinjura Georgieva kull sena aktar minn 10 biljun euro jintilfu minħabba il-kutrabandu ta' sigaretti għalek aħna rridu insibu mekkanizmi biex eh, nissalva gwardjaw Is-swieq tagħna dawn il-prodotti huma prodotti perikolużi għas-saħħa taċ-ċittadini tagħna. U hemm ukoll riskju soċjali marbut ma din il-kustjoni minar tar-regoli soċjali u anka tal-liġi tax-xogħol. U nafu li hemm aktar minn 10 miljun eh, sigaret li jidħol fil-Bulgarija b'mod illegali, pereżempju, u jintilfu eh, Eh, miljuni ta', ta, ta flus eh, fit-taxxa ta' sisa, flus li jistaw jintnefqu fuq affarijiet oħra soċjali fil-bini tal-iskejjel pereżempju jew trasport għall-iskejjel u għalhekk jiena nemmen illi il-ftejjemiet eh, ikunu xi ħaġa pożittiva grazzi ħafna. Naddu issa l-kelim li jmiss, grazzi ħafna lill-Kummissarju Gorgeva. Nirringrazzja Sja eh, il-ek ukoll President kien hemm ħafna kritika dwar il-ftajim ta', bak naf li dawn il-ftajimit mhumiex perfetti imma meħtieġa biex insaħħu l-kontrolli u rridu nasikuraw li jkun hemm implementazzjoni tajba ta' dawn il-ftajimit il-Bulgarija fil-fatt hija produttur kbir ta' tabak u l-industrija ta' tabak fil-fat eh, hija malbuta ma' 13% tal-produzzjoni agrikola fil-pajjiż għalhekk hija sors eh, kbir ta' ħafna mill-komunitajiet tagħna u għalhekk il-miżuri restrittivi fil-qasam tat-tabak jista' jkollha impatt negattiv fuq il-mini kabarit tabak fil-Bulgarija u għalhekk li jiena nilqa l-idea tal-Kummissarju li saħħaħ il-kontrolli marbuta mal-ftejjin biex ma jkunx hemm falsifi l tal-sigaretti. Grazie Grazzi ħafna l-kalim li jmessa. Grazzi ħafna, President, Komissarju. dawn il-ftehimiet se jiġġieldu tas-sow kontra li falsifikaru l-frodi jekk hekk allura nilqawhom, nagħtuhom merħba jekk ħajamlu tajjeb għall 10 biljun euro fil-budget Ewropew allura ukoll nilqawhom. Però Sinjura Komissarju, inti kellek ħafna dubi dwar dan ix-xenarju għax ħafna involuti li huma interessati u jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex nitolbok tagħti attenzjoni mhux biss għal min jipproduċi it-tabak imma biex tħares u koll il-produtturi żar tat tabak għax din l-industrija hija importanti ħafna għal pajjiżi għal Kroazja aħna nħossu li għalek dan għandu jkun kopert anka minn dan il-programm. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Bla dubju, hemm affarijiet illi jridu jiġu spjegati fi rigward ta' dawn il-temiet mill-ħuqa mill-Kummissjoni u l-Industrija tat-Tabak u hemm affarijiet oħra u kol pereżempju lan ta' dan ta' dawn il-ftejjimiet li suppost qegħdin hemmhekk biex wieħed jiġġieled kontra li falsifika u l-kontrabandu. Hija l-industrija li tiddetermina jekk kienx hemm ifalsifikar għax hija tittestja sigaretti, ġifieri huma qegħdin fl-isfond fond ta' din id-dinamika huma marbuta mal-kummerċ, anka forsi il-kummerċ illegali, għalhekk aħna naqblu ma' dawk il-mistoqsijiet li tqajmu fil-Kamra, l-ammonti involuti, il-flus involuti, anka li nataw li l-istati membri taħdan il-ftejim li huwa ċar li għadbaq ħafna xisir fil-rigward tal-vizzju eh, tal-tipjib u Eh, rridu naraw li kuna bizzajet postijiet li wieħed jista' jirrikorri għalihom biex jaqta l-vizzju tat-tipjib. Irridu naraw min jgħat jirbaħu jitlef fl-affarijiet kif huma palissa, grazzi ħafna, induri issa lejn il-Viċi President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kull wieħed waħda minnkom tafu kemm hija kemm huwa kumpless dan is-suġġett u jiena nixtieq għal darb'oħra niskuża ruħi talli eh, ħallat forsi l-ismijiet u l-part il-gruppi politiċi ma kienieċ l-intenzjoni tiegħi li nixtieq ringrazzja sur Gerru sur Stajs tal-kontribuzzjonijiet tagħhom nixtieq nagħmel ħames punti u dawn huma dan li ħanejt, il-passi li jmiss fil-dibattitu li ħajkonna mal-parlament fuq dan is-suġġett. Mala, l-ewwel punt huwa l-impenn personali tiegħi l-involviment li permettili biex flimkien ma' ma'kom natu definizzjoni ta' xinuwa ir-rwol ta' dan l-istrument. Kif qalu ħafna, għanna bżon approċ aktar wiesa illi mandux ikun limitat biss għal dan l-istrument ma rridu nħarsu kol ir-rwol tiegħu fil ġejjini It-tieni punt tiegħu huwa differenzi fl-opinjonijiet. Kien hemm punt li issemma illi kulħadd kważi qabel miegħu u dan huwa l-ħtieġa ta' aktar trasparenza u għalhekk Eh, aħna fil-proċess li għanna qoddimna dan ħajsir fid-dawl ta' diskussjoni miftuħa. Sakem jista' jkun iġifiri, fejn nistaw eh, fejn nistaw eh, naplikaw it-trasparenza aħna ħanamlu dan u ħanaraw li intom u kol tistaw kunu attivi fid-diskussjonijiet li qed isiru fejn hu possibbli. Jiena nixtieq nagħmel it-tillet punti għaj, memx negozjati għaddejjin bħalissa, xejn kien hemm bħalma kien hemm niżel fil-ftehim taħdidiet imma Philip Morrison International sentej qabel l-esplorazzjoni tagħna rridu nħarsu lejn il-potenzjal ta' estensjoni tal ftejima Dawn dawn it-taħdidiet indirizzaw kustjoni waħda jekk ħajkun xem interess minnaħa tal-Philip Morris u eh, jidru li huma interessati u aħna indikajna u koll miż-żewġ naħat illi qabel ma nimxu lejn kwalinkwa passa Favur u kontra negozjati irridu l-ewwel qed nagħmlu l-evalwazzjonijiet tagħna, l-evalwazzjoni tagħna għaddejja u kif niffinalizzawha aħna naqsmuha magħkom huwa bażi ta' dak aħna mbagħad ħanieħdu deċiżjoni dwar jekk hux iva jole konsultazzjoni magħkom u mal konsil dwar jekk għandniex Eh, In-nes namlu estensjoni tal-ftajim kienem il-ħna għawek li kienu favur, kienem min kien kaut, imma għalu eh, eh, li dan huwa strument li huwa neċessarju u kienem min għali li għallu li huma kontra, rridu nħarsu lejn il-benefiċċju il um, u l-ispejjeż qabel ma naslu għal kwalinkwa deċiżjoni u din hija xi ħaġa li aħna ħanamluha b'mod uh, miftuħ u trasparenti. Mhux se jkun hemm l-ebda negozjati li intom se tkunu tafu bihom. Jekk il-raba punt tiegħi huwa dwar mistoqsija li għamiltu li jina nixtieq nindirizza b'mod dirett għandix id-dritt illi minħabba negozjati l-artiklu 5.3 tal-AFAS tal-kontroll ta' tabak jitlob il-partijiet eh, li ħarsu il-saħa publika tagħhom minn interessi barranin. Eh, intom qed tgħidulna ma nitkellmux magħhom daw. Nixtieq nisħa illi il-WHO, is-segretarjat tad-WHO, il who is segretarjat tad who tal-FCTC ħareċ lini ta' gwida fuq uh, kif jixtiequ jaraw illi l-artiklu jiġi implementat mill-partijiet u dawn il-lini ta' gwida għandhom eżenzjoni espliċita dwar ftemiet vinkolanti u inforsabli bħal dan tal-tabak. Iġifiri, eh, mux etnejt li għana eh, naqbdu nħeddu deċizjoni bla doċ, imma illi hemm Eh, dokument eh, għal blinji ta' gwida malbuta mal-protokoll. L-aħħar punt tiegħi il-ħames wieħed huwa biss punt ta' kjarifika dwar laboratorji indipendenti aħna naqblu li dawn huma neċessari numru minkom semmow il-fatt li jekk il-kumpaniji nfushom huma l-istess li għandhom il-mezzi li permezzaħom jamlu l-evaluazzjonijiet, għallu aħna nkunu qegħdin nkunu omja u nikkonferma li aħna ħadna deċiżjoni u qegħdin eh, nfittxu li naraw li konna laboratorju indipendenti li nkunu nistgħu nużaw. U bl-evalwazzjoni eh, illi ħassir nixtieq nisħa illi kienem eh, impatt impressjonanti fuq it naqis tal-kummerċ illeċitu u biex intikom naqra ideja għawnek kena diskussjoni illi dameċi sija u nofs kull minuta ta' dawn sija u nofs e, fihom inqabdu 22 pakket ta' sigaretti illegali, il-volum huwa ta' biljuni ta' sigaretti u dawn huma sigaretti li mhux qed jitpoġġew fuq is-swieq tagħna qegħdin taħt il-prezz regolatorju u aċċessibbli għal żgħażagħ tagħna u mhumiex konformi mal-politika tas saħħa tagħna. Qed ineħħu wkoll il-flus minn mit-teżori tagħna. Jiġifieri jiena qed nara li hemm benefiċċju ċar imma rridu noqogħdu attenti wkoll illi għandna dan il-kuntest regolatorju dejjem jevolvi rid nisħa illi għanna id-direttiva u għanna il-protokoll irridu nagħmlu kull sforz possibbli u ma nistax naqbel aktar minn hekk ma dawk li tkellmu e, dwar l-implementazzjoni ta' direttiva u anka illi jkun hemm aċċelerazzjoni ta' ratifika tal-protokollu dan huwa fil-fatt lan aktar wiesa tagħna. Il-mistoqsija irridu nirrispondu hija hemm ħtieġa illi fil-futur ikun hemm strumenti oħra biex ikkumplimentaw dawn iż-żewġ elementi ta' iffinanzjar finanzjar illi aħna nixtiequ nużaw biex nkunu nistgħu niġġieldu eh, eh, il-kutrabandu għal raġunijiet fiskali tas-saħħa u l-kumplament. U aħna nirrispondu din il-mistoqsija, nirrispondu din il-mistoqsija permezz l-għajnuna tagħkom li għalija jiena grata ħafna.